Turkija tal-2015 naddu minnu fih għal Senjura Henis Bashar fi samil konsil. Sita bu. So <laughs> So sorry. <laughs> Too many debates. Skużani, tant kanna dibattiti wieħed wara liħor, tfixkilt, imma kontenta li jidawek. Signora President, membri onorevoli tal-Parlament Ewropew, aħna nafu illi l-relazzjoni ta' bej l-Unjoni Ewropea u Turkija hija importanti ħafna u aħna għandna storja ta' kooperazzjoni twila ħafna. Iżda Mikel fatt li għandna ħafna interessi komuni, għandna ħafna problemi wkoll li huma komuni. U dan ħareġ biċ-ċar ukoll matul il-kriżi tal-immigrazzjoni u l-President Tusk ukoll għallilkom eżattament dan x'involvi iktar Kimini dal-għodu. Aħna ftaħna l-kapitlu numru 17, iktar minn dis-sena, u besibna niftħu l-kapitlu 33 fil-negozjati ta' subija fi xur li ġejjien. Nishtiq nerġa' nisafu l-fatt li f'dan il-kontest aħna din nkomplu naħdmu fil fil-qafas tal-regoli li aħna għandna dwar il-kondizjonalità stretta mingħajr ma natuhom l-ebda vantaġġi b'xejn. Jiena naħseb li mir-rapport tal-Kummissjoni ħareġ biċ-ċar li t-Turkija għamlet ċertu progress f'bosta osma tal-aki. Iżda huwa ċar ukoll illi hemm ħafna avvenimenti li ġraw fit-Turkija illi ġeruna ninkwetaw. It-Turkija għandha ssib mod ta' kif ta' tamil tajjeb għal nuqqasijiet speċjalment fil-qasam ta' rispett tal-istat ta' dritt u drittijiet fundamentali. Aħna tlabna nagħt l-Unjoni Ewropea lit-Turkija sabiex terġa tiggarantixxi drittijiet fundamentali tal bnidem u tiggarantixxi li jkun hemm l-imparzjalità tas sistema ġudizzjarja u illi tagħmel tajjeb għal problemi li kien hemm bħalissa fil- fil-kuntest tal-ħesin tal-espressjoni u anka l ħessin wieħed jiltaqa fitriq sabiex protesta. Aħna kif edna f'Marzu għadin nistennew mit-Turkija li huma jirrispettaw l-ola standards ta' protezzjoni ta' drittijiet tal-bniedem. Aħna kull meta nitaqgħu mat-Turkija dejjem infakruhom fuq dawn l-inkwiet min-naħa tagħna. U apparti minn hekk aħna rġajna bdejna wkoll proċess ta' paċi ħalli nwaqfu il-vjolenza. l il vjolenza fit-Turkija ħalli bekk insibu soluzzjoni l-kwistjoni tal-Kurdi. Sabiex nala, Sinjura President, nixtieq nerġa' ngħid li kuntenta li l-partijiet kollha issa huma aktar involuti sabiex insolvu l-kwistjoni ta' Ċipru. U aħna t nistennew li li Turkija jipparteċipaw bissief f'dawn in-negozjati. Aħna bħalkom bħal membri tal-Parlament Ewropew nittamaw li huma ħa jaslu għal soluzzjoni konkreta, tajba u prattika. Grazzi il-Kummissarju Hahn fissem il-Kummissjoni. Signora President, Aziza, Ministru Membru Onorevoli tal-Parlament Ewropew, nixtieq nibda billi nirgrazzja li Signora Kati Piri, il-rapporter fissem il-Parlament Ewropew, grazzi ta' dan ir-rapport ta' kwalità tajba minħabba li jgħat jiddirizza dan ir-rapport l-elementi ewlenin ta' dan il ftejim mat-Turkija u anka tal-pakket ta' tkabbir tas-sena 2015. Fil-kuntest tal-kriżi tal-rifuġġati tal-immigranti u meta nqisu wkoll l-istwazzjoni politika fir-reġun, narsaw naraw li għandna ħafna interessi komuni ma' u allura importanti li nerġgħu insaħħu l-kooperazzjoni illi aħna għandna ma' dan l-imsieħeb strateġiku ħafna fir-reġun il-relazzjonijiet tagħna kienu qegħdin jiffukaw fuq il-problema tal-immigrazzjoni, però aħna naħsbu li rridu inkomplu niddiskutu bosta iktar suġġetti ħalli bekk nesplojtaw il-potenzjal kollu tista' toffrina din relazzjoni mat-Turkija. Il-proċess tal subija illi reġa iġġeddet naħseb li naqbel ma'kom li nittama illi dan il-negozjati se waslu għal iktar progress fit-Turkija. Apparti mill ftejn ta' 18 ta' Marzu l-Kummissjoni qiegħda toħdem fuq proposta sabiex jinfetħu il-negozjati ta' subija fuq il-dispożizzjonijiet finanzjarji u budġetarji aħna besibna niftħu kapitli oħrajn, speċjalment fuq eh, l-oqsma eh, tal-qasam ġudizzjarju, ġustizzja ħelsien u sigurta u drittijiet tal-bniedem dan qed nagħmluh mingħajr preġudizzju għal pożizzjonijiet tal-Istati membri u dan qed nagħmluh ukoll skont il disposizjoni li għanna fil-qafas legali ta' negozjati, sanka fil-kuntest tal-negozjati l-paċi u soluzzjoni għal ċipru, nittamaw li eh, il-Turkija tkun tista' u wkoll. Aħna din n-serju fuq il-fatt li il-Turkija tikkontribwixxi b'mod pożittiv ħalli nsibu soluzzjoni għal situazzjoni ta' ċipru, din tkun aħbar tajba l-integrazzjoni fil-reġun u dan jista' jkontribwixxi wkoll sabiex aħna navvanzaw fil-negozjati ta' sħobija għat-Turkija. Nixtieq ringrazzjakom tal-li qed tappoġġaw eh, dan id-dialogu tal-livell li l-aħħar eh, dialogu li kellna anke dwar l-enerġija prova illi aħna nistaw navvanzaw fuq l-agenda ma' Turkija. Id-dialogu tal livello li fil-25-26 ta' april jista jtejjeb ukoll kontatti ta' negozju bejn l-Unjoni Ewropea u Turkija u aħna nitkellmu fuq il-politika ekonomika fuq kwistjonijiet makroekonomiċi kif ukoll fuq politika kummerċjali in ġenerali. Aħna għandna l-aġenda ta' kooperazzjoni mat Turkija li qiegħda twassal l-ewwel riżultati konkreti. L-ewwel net nistgħu naraw li waqqafna l-immigrazzjoni irregolari u illegali u qegħdin waqfu lil dawn l-immigranti milli jkunu mħeġġa li jirriskjaw ħajjithom. Aħna dejjem favur naturalment il-protezzjoni ta' drittijiet fundamentali ta' Turkija u fuq hekk inkwetati minħabba li rajna ċertu affarijiet li ġraw dan l-aħħar fit-Turkija li kienu qegħdin jindirizzaw il-ħelsin tal-espressjoni tal-ġurnalisti kif ukoll deċiżjonijiet li kienu qegħdin jinfluwenzaw l-assi tal- ta' dawk li qegħdin fis-settur tal-mezzi tax-xandir aħna ħeġġeġna lill gvern ta' Turkija jridu jikonsultaw mal-partiz interessati b'mod attiv. Aħna nasbu li jekk nidefinixxu il-benchmarks u naħdmu ma' Turkija fuq il-ftuħ tal-kapitli 23 u 24 bekk aħna nistgħu inġeddu l-impenn li jistgħu jieħdu Turkija f'dawn l-oqsma. L-Unjoni Ewropea wkoll ħadd kompli tgħid jekk hija nkwetata fuq eh, eh, is-sitwazzjoni li hemm palissa fil kuntest ta' situazzjoni tal-Kurdi fil-Turkija, naħseb illi dan huwa l-unika mod kif aħna nistgħu nsibu soluzzjoni illi tista' twassal għal paċi, l-Unjoni Ewropea lesta li tikkontribwixxi għal dan il-proċess. Aħna apparti minn hekk kum nisabu fiduċjużi li nistaw naħdmu tajjeb ma' Turkija ħalli ntejbu relazzjoni tagħna f'bosta qosma nsolvu wkoll il-kwistjoni l krisi tal-migrazzjoni. Grazzi. Tur di grupp avec madame. Mela, nagħdu issa biex nagħlqu eh, eh, bil-Honorable Pini, nibdew il-grupp bin-Honorable Pini. Aħna rridu naħsbu fi kriżi ta' refuġjati u t tadida ta' terrorizmu u l-konflitt fis sirja fit-tul li joħloq instabilta. Ħaġa li kienet ċara per ta' dawn l-sfidi kienet li Turkija u l-Unjoni Ewropea ħtieġu eh, xurxin biex iġildu kontra dan eh, il-kustjonijiet. Ma nistawx nalqu għajnejna l-iżviluppi interni tal-pajjiż. It-Turkija jrid tkun stabli u anki iktar demokratika jekk aħna rridu li jkun imsieħeb strateġiku. Li nar u li norbtu il-proċess ta' sobija ma tal-migrazzjoni mhijiex eh, ġusta u laqas mija għalija. Il-teħdidiet jiddu jiddependu fuq ir-riformi u mhux fuq il-ħafna battibetti eh, battibek politiku. Il-politika ta' Turkija kienet t-ospita 3 miljon rifugġat. ħafna pajjiżi jistgħu jitalmu mill-ospitalità li wrewhom it-torok. t Turkija wkoll qed tilħaq il-limiti taħħa u eh, issa rridu ngħinuhom bil-intuhom għajnuna ta' risistemizzazzjoni ta' dawn il-migranti fuq skala kbira. U din hija kooperazzjoni ta' vera. U eh, fil-passat tlifna opportunità li naħmu fl-imkien ma' dal-pajjiż Issa rridu li nkonna dialogu aktar ġenwin. Mifisser li dan il-tħassib ma jdux ikunu jitqisu bħala fizi. is situazzjoni fil-pajjiż huwa ta' tħassib kbir fil-Parlament. L-Unjoni Ewropea terġeġ li proċess ta' paċi li terġa' jitniet għaliex m'hemm soluzzjoni militari fil-kwistjoni tal-Kordi. Is-status quo mhix aċċettabbli. Waqt li aħna jisobina li hemm violenza mal fass il-PKK u l-attakki kontra għawi ta' sikurta ċivili. E, meta nir però għall azzjoni mill-gvern nisħu illi dan irid ikun proporzjonal u skont il-liġi internazzjonali. Erba' mit-telf ċittadin illi kellhom jħarbu minn djarhom minħabba violenza u l-fatt illi ħafna huma limitati eh, li jgħodu dar tagħhom kien tal-istruzzjoni kbira għal-ħajja ta' dawn in-nies irridu nkunu situazzjoni fejn il-ġurnalisti ma jintfawx il-ħabs tal qed jagħmlu xogħolhom u l-ċensura mhijiex xi ħaġa awtomatika għall-ġurnaliżmu irridu jidu jmorru lura wkoll fi triq akademiċi ma jitilfux xogħolhom għax u jitfaw inta faw il-ħabsa li qed jgħidu kif jaħsbuha u Turkija qed tispiċċa f'sitwazzjoni fejn l-imħalfin ma l lura milli jiddeċidu jaqtaw deċiżjoni għax jibdaw illi se jikkeċċew. Aħna rridu Turkija iktar stabbli demokratika din mhijiex teddida imma ħeġġiġa. U importanti li Turkija terġa lura għal riformi demokratiċi u jaħtfu li d-opportunità ta' involviment iktar miqrib mal-Unjoni u fl-aħħar nixtieq ukoll ringrazzja l kollega l korrapporters għal kooperazzjoni u li nibgħatu sinjal qawwi minn dan il-Parlament din ir-riżoluzzjoni. Grazzi. Grazzi. Taċċetta blue card, Mr. Christopheru. Sir Kristofru. Grazie. Reporter, tista' tgħid li maċċar jekk tħoss illi il-tor tal-Unjoni Ewropea li n-negozjati mhux mixin qudiem għaliex it-Turkija ma tridx, mwila ma rridx. Ehm, Anke fid-daw tal-kriżi tal-refuġjati ma ilha ma tridx timplementa ir-regoli, jitrid li aħna nagħmluha mill-pjaċiri li eh, naqbdu ntwom il-pjaċir, naqbdu għom għatru l-Unjoni Ewropea. Bil-kondizzjoni differenti. Għax il-pajjiżi kollha differenti u pajizi pajjiżi kandidati u dawn bil kondizjoniet U ħaġa oħra, ir-rapporter tista' tgħid bil-sinċerità kollha li llum nistgħu nintbu niftħu l-kapitli għadu jekk Turkija qaqs biset tilħaq il kondizjoniet tissa. Grazzi eh, kollega tal-mistoqsija tiegħek. Eh, tgħid Signora Piri huwa ovvju illi ikun kif biss li nabdu ngħidu li fidejn l-Unjoni Ewropea biex tħaffef il-proċess għax responsabilità hija wkoll fil-gvern, fil din il-gvern Tork. Huwa bażi wkoll tal-mertu wkoll dan il-proċess imma rridu niġġudikawhom kif niġġudikaw il-ħaddieħor u kolli ngħid li kien hemm ċertu differenzi politiċi li kienu voluti li xi partiti politiċi xi politiċi fl-Ewropa mhux dejjem trattaw it-Turkija b'mod ġust għabbażi tar-riformi li kienu sisiru fil-pajjiż. Grazzi. Grazzi, Onorevoli Sommer, żewġ minuti. Vielen Dank, Frau Präsidentin. Grazie ħafna, Signor President. Jena l-katipiri nishtan ringrazzja tal-kooperazzjoni li kena bejnietna u grazzi wkoll ir-rapporters li kienu fis-semmer gruppi politiċi l-oħrajn aħna ftemna fuq riżoluzzjoni tas-sena li għaddiet dik kienet l-orjentazzjoni tagħna li faċilitat taqxejn in-negozjati stakkati ma nistax nifhem li fl-aħħar allura jkolli ngħid li inti mezza l-Pepe ħajju l-lista ta' soċjalisti ma tagħhom, jiena naħseb li din hija xi ħaġa li ma tistax tagħmilha aħna ma nishtiqux minnaħat tal-Pepe li inti tpoġġi pressjoni fuqna, ħadd mu Issa fu situazzjoni li jem fit-Turkija l fat li huma jixtiequ jqorbu iktar lejn l-Unjoni Ewropea din hija xi ħaġa differenti mill-krisi tar-rifuġjati minkejja li din hija diffiċli importanti li aħna nisqu fuq il-fatt li aħna ma nistgħux nagħtu vantaġġi b'xejn lil l-Turkija dan għandu x'jaqsam ukoll kolma liberalizzazzjoni tal-viża li tista' tingħata biss jekk ikun hemm ċerti kundizzjonijiet li jkunu sodisfatti u anke riftuħ ta' kapitli oħrajn fih dan in ta' subija għandhom ikunu marbuta mal-fatt li t-Turkija tkun qiegħda tissodisfa ċertu eh, progress li għandu jintlaħaq fl-osna l-iktar ewlenin anke f'dak għandu x'jaqsam il-ġustizzja l-evażjoni tal-konflitt u naħseb li aħna f'dawn l-oqsma rajna li ħaddu biss passi lura mhux l qudiem mit-Turkija. Importanti li aħna nkomplu iva nikkoperaw iżda sabiex nagħmlu hekk aħna rridu nkunu f'pożizzjoni li ninnegozjaw bejnietna. Iżda dan huwa biss jekk jiġri biss jekk it-Turkija toqrob iktar lejn it-triq li aħna qegħdin wittejna għad-demokrazija it-Turkija għandha jkollha rwol iktar kostruttiv fir repubblika ta' Ċipru għandha tingħaraf mit-Turkija u dan irid issir bażi ta' prinċipju u rridu naraw li għabażi ta' prinċipju ta' demokrazija ċipru terġa' ssir pajjiż wieħed maqudu dan huwa wkoll fl-interess tat-Turkija. Monsieur Demesmaker pour une minute. No, every Demesmaker. Eżis kollega, Piri, grazzi tal-rapport. Qed naraw rapport li l-nġiba awtoritarja ta' Erdogan hija staħsar għal kulħadd. Jien inni ngħid kemm jien disgustat mill-mod kif qed jittrataw il-ġurnalisti. U mod kif aħna qed nittrataw il-libertà tal-espressjoni mill-affarijiet għall għallar. L-aħħar eh, indiċi mill Reporters Without Borders, it-Turkija hija biss fil-148 pożizzjoni fost 180 pożizzjoni. Il-proċess ta' paċi mal-Kurdi qed jiddiġenera terrur fl stat. U inti qed li inti mħasseb u li inti mħasba u inti u aħna rridu nkomplu naħdmu imma din hija żona, żona tal żona tal gwerra, kidem il da barranin li qed jinnataw il-flejjes biex jimorru Sirja, per eżempju. Grazzi. ġoċ minuti onorevoli Lamsdorf, mill lalde Grazzi, Iva, aħna edna illi dan il-ftejim jista' joffrilna ċertu vantaġġi għal kooperazzjoni l parti tiegħi jekk jessi iżda maħniex daqshekk ċerti jekk dawn il-vantaġġi jistgħu xintlaħqu fil-proċess um, ta' Sobija il-ija tikun deskritt bħala zombi, dan kien proċess ta' negozjati li miet, tfinnieh u ma naħsibx li laqas Turkija jamnu Dan il-proċess li għadu jeżisti għad raġuni naħseb li sabiex ikollna politika reali u anka bħala rispett għat Turkija rridu nkollna politika iktar pozittiva hemm bosta li nistgħu nikkooperaw iktar mat Turkija ħalli konna eh, ħalli jintlaħaqkom progress, per esempio, fil-turizmu, fil-kummerċ, kontat bejn il-kulturi tagħna, dan u għet mill-iktar ġirrien importanti tagħna u rridu nitrattaħ b'rispett. Iżda jekk aħna diġa qegħdin ngħidu minn issa illi inti qed tipproponi li jinfetħu dawn il-kapitli mingħajr ma tippreġudika l-pożizzjoni ta' ċertu stati membri, inti taf li mingħajr eh, ma jaqblu l-istati membri kollha ma jistax ikun hemm ftuħ tan negozjati għal din raġuni ħajkun hemm falliment minħabba li m'hemmx il-kuraġġ li noħolqu bażi tajba għal relazzjoni tajba ma' Turkija. Inna 11 sena nippruvaw nagħmlu negozjati ma' Turkija u jkolli ngħid li relazzjoni ta' bejn l-Unjoni Ewropea Turkija ma tibiċ, anzi marret lura. Jkolli ngħid li jnija ħarsu lejn il-mod ta' kif il-President Erdogan ħazzjoni fuq is-Sur Bumerman mill-Ġermani fuq il-ħessin tal-espressjoni tal-mizzi tal-xandir jina nasab li dawn huma affarijiet li mhumiex ġustifikati. Importanti li nieħdu pass il qoddim li bdew metodi ġodda ta' kooperazzjoni ma' Turkija u nikonna aġenda bbażata fuq ir-rispett agenda miftuħa iżda ejja ma nagħtux impressjoni tħażina permezz ta' ftuħ possibbli ta' kapitli tal-flaċess sħobija. Il-Onorevoli Hadi Ġorku, grazzi, ningrazzija il-reporter kooperazzjoni tajba ħafna li kena tul il-kooperazzjoni tul il-diskussjoni tagħna. Imma situazzjoni fit-Turkija fil-verità ħafna iktar importanti minn dak li jiġi diskuss. Ir-rapport qiegħed jirrifletti ta' saċertu punt ma fil-xlok ta' Turkija hemm xi 300,000 ruħ li kellhom jħarbu minn dar. Ehm, Ammont kbir ta' belt ta' sur kellhom jaħarbu u ħafna minn ehm, dan il-belt eh, ħadulhom u sekwestrawlhom id-djar tagħhom professuri tal-università, ġurnalisti qed jindafaw il-ħabs għaliex jitkellmu jgħidu dak li jħossu, dak li jaħsbu ehm, ħajkun hemm eh, il-orti, kas il-orti kontrihom u dan ħajkun osservaturi, aħna nitolbu Turkija biex nibew immedjatament id-dialogu biex insolvu il-kwistjoni kurda. Unħossu illi naħija tal-PKK mill-lista tal-organizzazzjoni terroristiċi jistaw jgħinu. Hemm ħafna referenzi pożittivi fuq dil-kwistjoni għaliex qalu li s-soluzzjoni għandha tkun waħda ta' żvilupp fir-Repubblika ta' Ċipru. E, ma hemm ħafna referenzi indiretti li dawn il-kapitli. Aħna naċċettaw il-referenzi er, pozittivi tal-mexija torok imma rridu ngħidu li fil-mejda ta' negozjati l-affarijiet ma marrux li nizzet. 10 sekondi. Mela, aħna rridu li sottomissjoni ta' mappa illi sertejn. Jina nemmen illi Turkija edda tabat wiċċa ma' ħafna problemi u iridu jadu tweġiba lit-torok. Onorevoli Valero Minutono Salvador. Jina kifu xtaqt illi nitkellem mod favorevoli fuq l-sviluppi fit-Turkija u ngħid hemm il-libertà tal-istampa, l-indipendenza tal-maġistratura u hekk li ġew rispettati. Irid ukoll ngħid li l-Turkija eh, mhix qed timxi lejn l-ediżjoni jiena kieku xtaqt ngħid illi trattati tal-paċi mal-Kurdi sejrin sewi imma sforza ma nista' ngħid xejn minn dan. Għaliex, anzi, pjuttost kollox il-kontra l-affarija traġika fem anki mħabba il dawk li qed jiddefendu demokrazija, libertajiet tal-bniedem u ġustizzja fit-Turkija. Id-drittijiet kollha fit-Turkija huma medda u aħna rridu naraw kif se waqfu dan l-vjolenza mill-partijiet kollha u naslu għan negozjati. Imma biex ikun hemm negozjati ħaq inti tikollok inħallu oħra wkoll li taħdem miegħek. persuna li l-lum għaltaqa mal-familja tijaw mill-ottubru sal-2015 u l-avokat tijaw għazbis li tijaw mill-2015 u korrespondenza tijaw e, blokkata u e, skont osservaturi tal-ġus maquda tiġi trattat mod e, inuman u għalek ħana nħodor nitolbu li l-izolament ta' din il-persuna tinten. Issa flijek didi għal-minuta u nofsu il kamer. Issur Karver għal-minuta. il kustjoni ta' Turkija turi kemm hija lesta timxi l-Unjoni Ewropea fl-ambizzjonijiet tagħha. Id-difiża tal-demokrazija, drittijiet tal-bniedem, libertà tal-istempa u tkomplu tikkontradiċu li tkontradiċu li konfuskom dawn il-kwestjonijiet. U barra minnek dana edin tużaw anki l-flus tal-ċittadini biex tamlu din il-politika. L-Unjoni Ewropea qed konsidra anki li terġa' tiftaħ il-negozjati biex e- e- e- biex il turkija ma l unjoni Ewropea. il ġima li għaddit l-Olanda irrifjutat il-referendum eh, fuq l-Ukrajna u eh, nittamaw illi fi referendum tal-Renju Unit eh, jirnexxinna naddu il-proposta li nitilqu mill-Unjoni Ewropea. President, fuq il-tkabbir ulterjuri tal-Unjoni Ewropea hija minaccia għal pajjiżi u nista nista najt li nista nużaw anki dan l-argument biex nivutaw favur il-ħruġ tal-Renju Unit. Issa, Issur Borghezio. Illina illi naħbu eh, eh, anki bl-interventi wara il-rotta ta' tħul ta' Turkija fl-Unjoni Ewropea billi billi nfaħru anki l-imġiba ta' Turkija li għeda eh, tospita il rifugġati Imma dan il-rapport ma riguarda ma jirrigwardax kif u xtip ta' eh, proċediment ta' ospitalità se jkun hemm b'mod speċjali kif se jintbatu lura dawn ir-rifuġati. Hemm mistoqsija illi nixtieq nistaqsi, Turkija nistaw nikonsideraw pajis żgur għal rifugġati u dan il-prinċipju illi nibatu l-ura il-tarrifulmon e, illi ħafna drabi e, kellna anki bżon namlu ħahna imma ma' Turkija mux tajjeb e, il-fat idkom ma, ma interessakomx illi fil-fat fit-Turkija Eh, jiġi applikat il-prinċipju ta' rifulmon eh, lejn it-Turkija eh, b'mod ta' massa. U jina naħseb illi huwa ċar illi hemm bżonn nivutaw kontra l-liberalizzazzjoni tal-vizas u anki kontra l-impen ta' Turkija fil-ġlida kontra l-foreign fighters u nikdu naraw xin huwa il-rapporti ta' Turkija mal-ISIS. Isur vojt għal-minuta u nofs. Grazie, President. Jena nistasi jekk fil-fat xanda il turkija illi tista' teddet l-Unjoni Ewropea b'dan il-mod. Em lista illi għat-Turkija ma joċ iktar għalix fit-Turkija jiġu profanate knejjes insara u u fil-2007 ġew maqtula tlet insara anki jekk sissa ma' ma ma zara xej anke jekk nafu min huma il-ħames awturi tar-reati minnaħa l-oħra it-Turkija tiġġielet kontra l-Kurdi u l-Kurdi qed jinqatlu qed joqtlu l-Kurdi eh, b'ħafna raids blajru. Il-dialogu ekonomiku għandu jissaħħaħ pajis bħal dan jista jisieħeb mal-Unjoni Ewropea għaliex niskopru illi bat bat eh, batu l-armi l-ISIS u kienem xie ġurnalisti u koll li skoprew dawn l-avvenimenti ġew akkużati kif wieħed jista' jinnegozja ma' imsieħbeb bħal dan. it e turkija mhijiex parti mill-Ewropa. il-kellim li mis kefalu għalu Ma nistawx nkunu sodisfatti b'rapport se komplikat u ma dal-pajis, ma pajis komplikat. Jiena president tal-delegazzjoni tal fit-Turkija tal-Parlament Ewropew, nixtieq nifraħ lill-rapporter tal-li ħadmet b'sens ta' responsabilta' ħafna mill-noqqasijiet illi ġew msemmija il-drittijiet fondamentali, stat ta' dritt, eccetera, eh, il-konvenzjoni fuq il-liġi tal-bahar, il-ksur tal-ibħra eh, territoriali tal-pajizi viċini. U anki il- xlok ta' Turkija. Hemm ħafna operazzjonijiet hemmhekk mal-vittmi u jekk aħna ma narawx li l-akiġi rispettat ma nistawx niftħu l-kapitoli ta' negozjar. Grazzi, sur Bostenaro għal minuta ta' nofs. Grazzi. Sur Kommissarju, l-għonet nishtiq nir-ringrazzja għal eh, dan il-rapport da' sekk eh, ġenerali u organizzat tajjeb. Nishtiq n-enfasizza. Eh, l adizjoni fl-Unjoni Ewropea illi sfortunatament anki naqset il-riformi u rispett tal-drittijiet fondamentali. E, jiena e, fuq id-deteriorazzjoni Eh, tal-libertà eh, ta' stampa u ta' espressjoni fil-pajjiet. Allora jina Eh, inħeġġeġ bil-qawwa il-Kunsillu l-Kummissjoni biex jerġaw jiftu il-kapitoli 23 u 24 simultanjament eh, irridu naraw il-proċess ta' riforma biex nirsolvu kwistjonijiet bilaterali mal-ġirien tagħhaw u biex ikollna rwol kostruttiv fil-negozjati ma' Ċipru dawn huma importanti għall-Unjoni Ewropea u nimmaġina anke għat-Turkija. U t-tieni punt mem lebda dubju li hemm bżonn insaħħu l-kooperazzjoni ma' Turkija biex inkunu nistgħu nirsolvu il-kriżi ta' rifuġati u tal-migranti. U jiena imħasseb fuq ċerti aspetti tal-ftejim ma' Turkija u fl-aħħar mhux l-inqas importanti nixtieq nesprimi l-kondoljanzi u l-appoġġ lil nies kollha Torok eh, u l-autoritajt li qed jiġildu kontra terrorizmu u għal xerti kollegi nishtiq nishtiq infakkar e, il-pozizjoni. Issa sur Belder għal minuta. Grazzi, President. Il-rapporter fil-paragrafu 30 titkellem fuq is-sitwazzjoni tal jeksbollah u hemm sensiela ta' investigazzjoni ta' dejjin fuq dak li għandu x'jaqsam ma' drittijiet tal-bniedem b'mod eh, speċjali il-ksur tagħhom fil-vant fil fil tal-pajjiż. Fuq dak li għandu x'jaqsam mm, għal dawk li huma informati fuq il-fatti, hemm bżonn nifmu eżattament x'qed jiġri. Imma Erdogan għandu jikonsidra l-situazzjoni kollha kemm ma jistax mm, ma jaġix e, hemm is-sitwazzjoni tal-PKK u mbagħad anki jridu nikkonsidraw is-sitwazzjoni anki tal-migranti fit-Turkija. It-Turkija trid verament għandha bżonn tkun pajjiż żgur u dan ma jistax isir sempliċement b'negozjat mal-Unjoni Ewropea xake. Il-rapport ma' Turkija eh, jiftaħ liġi ġdida hemm nuqqas ta' drittijiet eh, stat ta' dritt, drittijiet fundamentali u dawn huma kollha kwistjonijiet li saru pattern. Eh, però dana ma jfissirx li maħniex imħasbin. Jider illi aħna l-unika istituzzjoni, l-uniċi politiċi illi qed nitkellmu verament mod ċar fuq dak li qed jiġri fit-Turkija meta wieħed is problemi enormi li qed jakkumulaw, qed isir dejjem iktar problematiko il-Kummissjoni qed iżomm l-aġenda il-President il-President għettajt li mawx interpretazzjoni bl ingliż u l-kellima għettajt li qed titkellem bl-Inglis, M'għandix bżonn interpretazzjoni. Eh, Il-President titlob skuza għal daqstant huwa normali. Il-problema ġiet risolvuta, dispjaċini l interrompejtek. E, inkompli u nerġa nibda, għettajt il-kellima nasa paħjar terġa tibda mill-bidu. Bl-Inglis, għaldar boħra, President, <laughs> kollegi kolla, Ministru, Kommissarja. E dan il-rapport annuali fuq Turkija jasal f'punt baxx. Il-test li se nadottaw u aktar kritiku fuq il-stat ta' dritt, il-libertà tal-istampa, separazzjoni tal-setat u violenza anki fil-xlok tal-Turkija. Et naraw pattern li huwa prediċibli, però mhuwiex inqas ta' tħassib u għet jidher li l-uniċi politiċi, l-uniċi istituzzjoni tal-Unjoni Ewropea illi għet titkellem mod sinċir u ma aħna huwa problematiku li l-Komissjoni Ewropea u l konsil Eh, waqfu l-agenda tagħhom u l-Kummissjoni waqfet anki l-pubblikazzjoni tal-rapport annwali u illi hemm silenzju eh, eh, fil-kwistjoni ta' ksur ta' drittijiet tal-bniedem fit-Turkija reċentement rajna il-Viċi President Timmermans jieħu bidejn il-President Erdogan ftit qabel l-elekazzjonijiet u nixtieq nara lilu għaw prezenti fid-dibattitu fuq it-Turkija fil-awla. Il-Kunsill lanqas każ eh, fuq il-kwistjoni tal-azil u qed tispera li Turkija tirsolvi il problemi eh, Il-kwistjoni tal-migranti eh, maħħom kienet ħaġa tossika u għessen ħalsu anki il-prezz taħħa. Aħna nafu x'irid isir u nittama illi il-Kunsill u l komissjoni ibidlu il rotta taħħom. Grazie. Is-Sinjura Sakora fa għal-minuta. Grazzi. Il-rapport ta' progress juri għall-ewwel darba b'realizmu kbir ir-realtà fit-Turkija. Hemm żewġ punti li nixtieq nitkellem fuqhom. Aħna qegħdin nitolbu li Turkija toħroġ b'soluzzjoni għal kwestjoni tal-Kurdi imma l-Unjoni Ewropea da titkellem fuq il-PKK bħala eh, organizzazzjoni terrorista, però huma parti mis-soluzzjoni. U edin jilqaw anki il-ftehim konġunt u l-kwestjoni tal-Eġew tal-ibħra territoriali. Dan il-fatt li se involvu n-NATO se nżidu tensjoni kif ukoll se involvu anki l-IMF. Hemm kwistjon, għandi mistoqsija, x'tib ta' progress nistgħu nitkellmu fuq u fl-adeżjoni ma' pajjiż illi eh, għandu dawn il-problemi kollha. Grazzi President. Aħna nappoġġaw il-rapport kritiku ta' Sinjura Piri u napoġġaw ukoll il-ftuħ tal-kapitlu tal-kapitlu 23 imma l-Unjoni Ewropea trid ukoll tifhem li Turkija hija parti mill-Ewropa, l-Ewropa mhijiex kompluta minkejja mingħajr it-Turkija minkejja il-ħitan li qegħdin jitilgħu u minkejja l-persekuzzjoni tal-autoritajiet kurdi ma l-proċess tal-adezjoni qed jiġi kontaminat minn din l-istorja tal-refuġati Turkija edha tuża din il-kwistjoni bħala munita ta' kambju proċess politiku. Jiena ma naqbilx illi dan mal-frejm li dan il-parlament lasa ta' jiddiskutiħu laqas japprova jew jirrifjutaħ U għunaw għet naraw din il-pratika fit turkija li għedin jibatu l-ura l-Sirja dawk n nis li għadok fħarbu mill-gwerra għallek aħna ma nistawx ninsew xinu jiġri fit territorju r-remżon li kunem proċess ta' paċi, remżon li tieqa' fil-violenza u il- Gvern irid joħloq stat ta' dritt u jiftaħ il-dialogu li twaqqaf wara l-elezzjonijiet ta' ġunju. Grazzi. Sur Maragall, inti taċċetta Blue Card Sur Funtulis. Oui, Sur Funtulis. Ah, attendez. Euh, décidément, alors. Monsieur Stinadinos, pardon. Sur Sinadinos, a Kjoġbok. Jena nistaqsi l-kollega, e nix sen ninsew ġografija tana, kif tistatura? tura? turi illi it-Turkija hija eh, pajis tal-Europa. Kif tista' tippruvah dan? Mikrofonu għal-kellimek joġbu. Si, kumpanjero. Iva, ħares lura fl-istorja u ħares lejn kull direzzjoni lejn il-mappa ta' l-Europa u tinduna li għandi raġun li Turkija hija fl-Europa li tista' u għandha tkun parti mill-Europa u hemm ħafna eżempli, eżempji u argumenti favur eh, eh din ir-realtà u dan l-argument hemm ir-rwol li Turkija qiegħda taqdi fil-sitwazzjoni u fil-konflitt tal-Sirja u għad diġà raġuni għalfejn aħna nistgħu nqisuh bħala pajjiż reali, pajjiż uffiċjali. U l-pajis eh, uffiċjali ma joġobniex imma l-pajis reali għamel parti mill-Ewropa. Grazzi, Sur Maragall, Sur Signora Winberg għal-minuta. Grazzi hemm ħafna data illi jistaw jitfaw dubju fuq il-pożizzjoni ta' Turkija bħala kandidat tal-Unjoni Ewropea u anki specialment l-aspetti li għandhom xaqsmu ma' demokrazija il-libertà ta' eh, associazzjoni, libertà ta', ta espressjoni. U President, hemm ukoll tendenzi autoritari ehm, ċari f'dan il pajjiż u dan huwa ovvju illi dan huwa rwol ta' sogru anki mill-naħa tal-politika baranija, anki bħala sikurtà. Dan il-pajis e, għandu e, rwol importanti anki fil-gwerra fil, fil, fil sirja Però, it-Turkija e, qed tikkopera anki ma' gruppi anki bħala Nusa u bħal Lizis. <clears throat> u għal dastant issa dan kollu għandu jiġi ikkonsidrat anki fil ma' mal unjoni Ewropea. Il-Sur de Graf, President. Il-Parlament qed jerġa' jippreżenta rapport fuq it-Turkija. It-Turkija eh, appoġġat l-ISIS u u kella beneficju minn dan u wara dan ibbatet migranti lejn l-Unjoni Ewropea u issa qed tagħmel profitt. Hemm ħafna reati li qed jiġu eh, imwetqa kontra l-Kurdi u oħrajn u hemm ukoll radikalizzazzjoni bħalissa fil-pajjiż. Is-sultanta Ankara et juri dan kollu bil-pozizjoni għawija uh, lejn l-Unjoni Ewropea. U anki fil- eh, mal-Kommissjoni. Il-negozjati eh, ta' adeżjoni mandomx jirrigwardaw lebda font ta' ma' Turkija, mandomx laqqas jamlu liberalizzazzjoni tal-viza. Turkija għatmanda tkun parti mill-Unjoni Ewropea. fantfun tulis. Il-Turkija e huwa pajis arroganti li ma jirrispettax il ġirin u għan differenti lejn il-liġi internazjonali, aħna nafu li il-gvern Tork e, jappoċċa e, l-Islamisti u għada għed topplika għed tokkupa u koll parti ta' tramuntana ta' tal-ċipru u l-mistoqsija tija 150 rifugjati li ġew mbewta lura fit-Turkija u għatem oħrajn li għadhom deħlin fil-Greċa u Turkija bħalissa qiegħda tal-għajnejha. Imma l-Unjoni Ewropea taħseb illi Turkija huwa imsieħeb eh, strateġiku importanti u tkompli eh, tagħmel eh, tiftaħ negozjati ma' Erdogan ilja anki il-kanċiliera Merkel e- et e- tappaġġada. Korazza e, Bilt, grazzi President, jina nappoġġa dan il-rapport, fl-aħħar il-Turkija qed tirċevi dawn it-3 miljuni ta' migranti b'dinjità. Għandna naturalment sa tant inqajmu l-ħedna fuq il-ksur tal-drittijiet fondamentali, espressjoni, eccetera u anki kontra il-reazzjoni militari fil-xlok ta' Turkija. Eh, Irridu e, jieqfu eh, dawn eh, il-ġlit. Eh, jiena u koll eh, naqbel illi ikunem eh, illi natu 95 miljon euro a beneficju tal rifuġati Anki fuq il prinċipi tal non rifulma il dawk li għetificju l-azil għandhom jiġu trattati individualmenti u Turkija għandha tkun fost il pajizi zguri. Eh, il-proċess ta' adeżjoni fl-aħħar reġa daħal u l-aħjar mod biex intejbu il-proċess demokratiku u għabdan il-mod. U dina miex trade-off, dina hija loba li qed tibbenefika lil kulħadd. Grazzi President. Għawnek ma nix għetna il-ftejim ma' Turkija biex dawna jkunu parti minn arranġamenti biex aħna nkunu nistaw nimxu skont l-Aġenziji tal-Rifuġati hija xaġa tinkwetana u allura jrid ikollna kooperazzjoni ma' Turkija u l-pajjiżi kollha fil-viċinat biex bekk ngħinu refuġati infushom. Ċertament dan qed isir biss jekk ikun hemm rispett sħiħ għal liġi internazzjonali. U l-Ewropa ma tistax tibqa' sikta għal dak li għandu x'jaqsam id-drittijiet umani biex ikollna kooperazzjoni fil-qasam tal-migrazzjoni. Jina mort fi xlok ta' Turkija xar ilu ma tridx tibat in nistijak biex niġildu terrorizmu, irid ikun hemm nies li jiġu evakwati u anki persuni illi imorru lura wara proċess ta' paċi. U ma menx għalfej kun hemm persekuzzjoni ta' ġurnalisti għalli xie jgħidu affarijiet illi inti m'intix kuntent bihom ċertament inti ma jgħu ikollok xejn xtaħbi, u lanqas l-akademiċi ma rridux nakkużawhom li huma terroristi għaliex il-Ministru tal-Ġustizzja jgħid li dawn jista' jitneħħilhom in-nazzjonalità u dan huwa wkoll imur kontra artiklu 15 ta' Dikjerazzjoni ta' Drittijiet Umani. Mbagħad hemm dawk tan-naħa l-oħra li huma kontra li kunem hemm negozjati mat-Turkija fil-kapitli ta' ġustizzja u drittijiet umani u mhux intom tridu tifmu li intom intom x'a taraw l-istampa sħiħa U jekk it-Turkija trid tevita l-demokrazija, anki aħna dun nagħmlu hekk. Grazzi ħafna l-Onorevoli Bashir għal-minuta. Grazzi, Signora President. Ma nistax nimmaġina xaħat illi kien fin-negozjati fejn ikun hemm talba għall-għajnuna u mbagħad kienu sorpriżi għaliex mbagħad dawn talbu għal xi ħaġa. Jidher li dak li qed jiġri hawnhekk mat-Turkija. Jidher bekk illi ħafna kollegi sew ma' sorpriżi Idealment, jina nipreferi li nizolaw kwistjonijiet minn xulxin, ma dana kollu irridu nkunu realistiċi u koll. Il-Turkija għandha rwol importanti ġeopolitikament fir-reġun, fek neħtieġu lajnuna tagħha biex nindirizzaw kwistjonijiet sistematiċi li huma wkoll ta' importanza għal kulħadd mill-pakkett ta' migrazzjoni u anki negozjati għall adezjoni Tana kollu ifisser illi ti konna segwit importanti iżda fl-aħħar mill-aħħar ma rridux nibżaw mis-sitwazzjoni. Għalkemm irridu nkunu viġilanti u ma nħallux it-Turkija tagħmel li trid, ċertament kooperazzjoni msaħħa foqsma bħal ġlida għal kontra terrorizmu u anki għal dak li mill immigrazzjoni u ma sma ta' opportunità li xbek ikon aktar ħajja fil-relazzjoni tagħna minn flok imorru lura fil-direzzjoni tagħna. Grazzi ħafna L-Onorevoli għalija minuta. Grazzi, President dwar ir-rapport ta' Turkija, aħna nisqu numru ta' żviluppi dwar is-sitwazzjoni attwali, kooperazzjoni fil-migrazzjoni, sitwazzjoni interna kif ukoll progress dwar reunifikazzjoni ta' Ċipru. Ir-rapport jilqa' ukoll il-proċess ta' adeżjoni u mittama li konna kapitli ġodda li jinfetħu meta aħna niksbu il-benchmarks u anki kunem dialogu fuq level ola ta' kwistjonijiet tematiċi. Matul l-2015 is-sitwazzjoni tat-Turkija fil-qasam tas-sigurtà marra tal u anki kien hemm avvanzi fi kriterji komuni iżda xorta waħda l-sbilanċi jridu korretti. Is-sitwazzjoni attwali ġeopolitiċa Hawnhekk naraw illi hemm attenzjoni għal kooperazzjoni fil-qasam tal-migrazzjoni minkejja l-isfidi fil-qasam tal-migrazzjoni xorta donħaffu bil-pjanijiet tagħna fid-dawl ta' kooperazzjoni pragmatika mat turgija Nilqgħu il-progress dwar il-unifikazzjoni ta' Ċipru tana għandu jwassal għal soluzzjonijiet mistennija. Minkejja numru ta' nuqqasijiet nistgħu naraw messaġġ ċar illi dan il-proċess miex il-qudiem grazzi. L-Onorevoli Reid għal-minuta u nofs. Mikrofonu l-kellima. Signora President, l-adesjoni ta' Turkija xaġa importanti, iżda issa u aktar importanti minħabba referendum ta' Renju Unit. Il-migrazzjoni ta' din il-ħagġa kontenzjuża li xi Turkija li ila tipprova jissir parti mill-Unjoni Ewropea qed tippermetti lil Erdogan illi jirrikatta l-Unjoni Ewropea biex jaċċeleraw il-proċess. 97% ta' Turkija huwa fl-Asja u għam storja li u kol għandu parti mir Renaissance, Renaissance Greek u Roman. Taħt Ataturk Turk il-pajjiż sar sekolari, iżda issa qed jersa lejn l-Iżlamiżmu hekk kif kien pratikat fis-sitt seklu. L-Unjoni Ewropea tassew tixtieq it-Turkija bħala membru l-adeżjoni fis tfisser. Ma nafux eżattament il-popolazzjoni x'inija. Għedin nitkellmu dwar figuri ta' 75 79 miljon. U għallura hemm xi rifuġġati li fil-ġejjieni jistgħu jingħataw passaport torb. Meta il turkija tsir parti mill-Unjoni Ewropea dawn ikollhom mbagħad il-permess illi jitlu fir-Renju Unit. U allura hemm ħafna appoġġ għall adeżjoni tat-Turkija u il konservattivi u huma u ma parti mill-ECR u dan huwa partit fejn fost il-membri insibu membru tal-partit tarda sħubija ta' Turkija hija raġuni għalfejn nivvutaw li nħorġu mill-Unjoni Ewropea fit-23 ta' Ġunju. Grazzi. Grazzi l-Onorevoli Schaffhauser għal-minuta. Dan u rapport ċar <clears throat> jgħid il-verità fuq id-dittatur Erdogan jirrikonoxxi li l-Unjoni għal etajnija fuq id-drittijiet fondamentali fit-Turkija u dan għal kooperazzjoni problematika Għallek aħna nistaw nipretendu li jiqfu mill-ewwel il-negozjati tal-adeżjoni imma le dan ir-rapport jgħid li għandna nerġgħu niftu dan il-proċess. Eżis kollegi, intu tridu Islam politiku fl-Ewropa, it-tifrix tal-Islam Jiena nibza fil-fat tal intom qegħdin tiffaċċaw il-verità ta' reġim terroristiku, id-Daesh, ir-realtà ta' sħubija imposta mill-Amerikani biex ikompli joħno il-NATO il-mafjużi li qegħdin jagħmlu traffikar tal-emigranti u kontra l-istituzzjonijiet Ewropej u qudiem dawn il-veritajiet kollha intom għażiltu il-gideb għadjufija għax intom din taħt ir-rikat taħt kontra l-Europa u ċittadini taħħa illi jintom tradejtu. l honorable Kovacev għal minuta. Grazzi ħafna, Signora President. Jekk toġobniex is-sitwazzjoni jew le, it-Turkija hija u se tkun il-ġar tagħna. U ċertament aħna irrid ikonna relazzjonijiet tajba mal-ġirien tagħna, ġar tajjeb jirrispetta l-impenji li huwa daħal għalihom, rispetta l-drittijiet tal-bnedmin, libertajiet tal-istampa u anki li ma jkunx hemm aggressjoni kontra kritika. Jiena nixtieq li jkun hemm rispett tal-ftehim mal-Unjoni Ewropea u mhux ikonna sitwazzjoni fejn eh, jiżviluppaw rotot ġodda ta' migrazzjoni. Ċertament irridu nappoġġjaw il-Parti Ewropea tas-Soċjetà Torka. Madanakollu din il-parti ta' dim ir-rikonoxximent ta' ċittadini torok ta' oriġini bulgari, per eżempju fil-Lvant ta' Traċe u anki Paklevanke u dan no, maruf taħt l-isem Bulgaru Pavlabo u allura dana jfisser li tkun hemm aċċess edukazzjoni fil-Bulgarija u anki aċċess għal midja Bulgara kif ukoll libertà ta' determinazzjoni ħilsa. Turkija trid tinfluenza l-Azerbajġan biex bekk ikun hemm soluzzjoni paċifika għal konflitt il-ġdid Anna blue card għall-Onorevoli Ġambaski. Aziz kollega, inti kif tikkummenta dwar dan il-ftejma Turkija. Il-lejli għadda kena situazzjoni fej l uffiċali tal-Polizija għabdu 97 il-migranti illegali. Tini mistoqsija, xinu l-kommenti għag dwar interferenza mux aċċettabli ta' Turkija ma' kwistjonijiet domestiċi tal-Bulgarija billi kunem proċessi politiċi fiħdan pajjiżna. Grazzi. Aziz kollega. Il-ġirien dejjem irrid ikollhom odot ta' dispożizzjoni tagħhom u għarfien biex influenzaw pajjiżi fil-viċinat. Huwa responsabilta' stess servizzi tagħna speċjalizzati biex isibu mezz kif jopponu tali tentattivi li ġejjin mit-Turkija, mir-Russja jew bnadi oħra. Kif semmejt dwar il-ftejim, jiena qed mod ċar illi t-Turkija m'għandix tħalli il-ftuħ ta' rotta ġdida tal-migranti permezz tal-Balkani. Grazzi, Signor President, jiena li ringrazzja l-Signora Kati Piri, rapporter, tal-li ta' sew kienet korretta fi diskrizzjoni tagħha tas-sitwazzjoni din issa hija opportunità sabiex aħna nresqu il-punti tagħna dwar it-Turkija fil-qasam tal-libertà tal-stampa, libertajiet reliġjużi, demokrazija, eċetera. Dawn il-punti kollha jkollhom tifsira jekk dan huwa il-bidu ta' diskussjoni fid-dettall mal-Gvern Tork u mas-soċjetà ċivili. Ċertament għatem viżjoni għal adeżjoni fl-Unjoni Ewropea. Issa rrid konna soluzzjoni politika għal kwistjoni korda b'dana b'waqfim il-ġlied unilaterali. Madana kollu dan rrid seħ qabel nqajmu kwistjonijiet oħra vari illi irridu u ġentament. L-Onorevoli Czarneski għal minuta. Sinjuri, ejjow nalqu għajnejna u nimmaġinaw il-mappa wara l-adeżjoni tat Turkija fl-Unjoni Ewropea il-ġirien tagħna jkunu l-Iraq, l-Iran, is-Sirja. Mela, dan huwa reġun illi tassew affaxxinanti. U nittama bekk li fid-diskussjoni tagħna ma jkollniex standards doppja. Jekk l-istess persuni illi fdal l-aħħar snin stqarrew illi m'għandniex naċċettaw it-Turkija bħala parti mill-Unjoni għaliex ma jirrispettawx id-drittijiet tal-bnedmin. U issa e, jrid ikun hemm ftehim ma' Turkija dwar ir refuġjati u tal-ftehim li tiġi firmat fil-kuntest ta' elezzjonijiet lokali f'wieħed minn pajjiżi tal-Unjoni Ewropea din hija allura ipokrezija. Irridu nitkellmu dwar it-Turkija bħala pajjiż prospettiv u mhux taħt pressjoni ta' avvenimenti politiċi. Skużani sur Czarneski, inti taċċetta blue card? Iva, ċertament, Signora President. L-Honorable Carver, grazzi Sur Czarneski. Kwistjoni oħra li ħadd ma jsemmi hawnhekk possibilità ta' adesjoni ta' Turkija hija li ikonna bidla fid-dinamika tal-politika hawnhekk fil-Kamra li kieku turkija tingħaqad popolazzjoni ta' 77 miljun eh, persuni u għallura kollhom l-ikbar numru ta' MEPs akbar minn u bat ikonna pajizi oħra li minn inqas reprezentazzjoni. Da mhux raġuni oħra għalfejn it-Turkija għandha tinżamm il-bot mill europea għaliex anki l-atturi ewlenin u anki dawk żgħar se jkollhom inqas u inqas abilta demokratika illi jirrappreżentaw iċ-ċittadini tagħhom. It-tweġiba Onorbe Czarneski. Jiena nifhem illi il-kollega tiegħi jistqar li l-Ewropa mhix tal-lastiku ma tistax tinġibet u tespandi eh, iżda fl-istess waqt iżżomm l-istess rappreżentazzjoni għal pajjiżi kollha. Ċertament dan se jwassal għal tnaqqis relattiv ta' membri minn stati membri eżistenti skont ir-regola li ma jistax ikonna aktar minn 700 membru. Grazzi. L-Onorevoli von Storch għal żewġ minuti. Hawnhekk qegħdin nitkellmu dwar il-ħabib il-ġdid ta' l-Unjoni Ewropea, it-Turkija. Ċertament issa ħajkonna l-libertà tal-vizas, din għax tkun parti mill-adeżjoni u fost il-ġirien tal-Unjoni Ewropea m'għandniex eh, pajjiż li huwa għar fil-drittijiet tal-bnedmin u drittijiet oħra relevanti. U ħadd ma jkasbar aktar dawn it-drittijiet mill-President Erdogan. U aħna qegħdin allura nċedu kollox għalih. Is-Sinjura Merkel issa qiegħda tgħid illi is-sigurtà u s-salvazzjoni tal-Unjoni tfisser illi nkunu eqreb lejn it-Turkija u kollox irid isir sabiex Naqorbu aktar u aktar lejn dan il-pajjiż u allura dana jfisser li t-Turkija se tagħmel ix-xogħol li aħna ma rridux nagħmlu lejn il frontieri tagħna. Il-libertà tal-aqda, drittijiet tan-nisa, id-drittijiet tal-kulti, tal-Kristjani fost oħrajn, dawn kollha qegħdin jiġu mkasbra. Aktar minn qatt qabel. Hemm gwerra fil-pajjiż ta' raġel kontra l-poplu tiegħu stess Allura għawrek għanna situazzjoni fejn għanna umiljazzjoni għall-Unjoni Ewropea. Dejjem najdu li fi krizi neħtiġu aktar Unjoni Ewropea, iżda dina mis se solvi l-krizi, u allura neħtiġu aktar Turkija, hija xaġa ridikola din. Jekk tiftaħ l-Unjoni għat-Turkija tkun qed tiftaħ il-valuri Ewropej ukoll. U allura il-minaretti jisiru l-armi tagħna u din hija bidla kbira kulturali jew naraw illi negozjati bejn iż-żewġ naħat jifqu għal kollox relazzjoni tajbin ma' Turkija iva adeżjoni le. Grazzi ħafna. Tajjeb illi inti wkoll issemmi dak li qal il-President Erdogan anki minn din in-naħa tal-kamra. Il-mkellim li miss għal-minuta. Grazzi. Għalix it-Turkija tixtri il-żejt li joħroġ mill-raffineriji ta' l-ISIS għalix it-Turkija suppost li tat il-materjal l-ISIS sabiex ikunu jistaw jamlu s-sarsin gas għalli turkija preferi timbombardja il-Kurdi minn flok il-ġihadisti u l-ISIS għalli turkija tħalli l-immigranti li jen fit territorju taħħa jitħlu b'mod illegali fl-ispazju Schengen. Għal dawn ir-raġunijiet kollha huwa inaċċettabbli li nilliberalizzaw il-viża għal ċittadini torok li jitħlu ridu fl-Ewropa kif inhu inaċċettabbli illi nonfqu 3 biljuni euro oħra biex intuhom it-Turkija u huwa tal-ġen li aħna inkomplu negozjati għall-adeżjoni tat Turkija fl-Unjoni Ewropea. Eh, merci beaucoup, Monsieur député. Grazzi, Sur Deputat, il-kellim Limes l-Onorevoli Stettina, minuta. Jekku za slovo, pane predsedajci. Grazzi, Sur President, Signori. Jiena napprezza tassew li Turkija bħala lejatana ta' NATO u napprezza inizjattivi torok biex insolvu is-sitwazzjoni tal-immigrazzjoni. U fissem din kooperazzjoni jiena kontra l-violenza mwetqa mit-Turkija għal dak l-endu xaqsam il-Kurdi dana qed iseħħ fit-territorju tat-Turkija. Ejja niftakru wkoll id-distruzzjoni ta' Sizre. Hawnhekk għandna bombardament tal-kampijiet fil ira u kien hemm l isis f'Kobana fis-Sirja u allura għandna aktar u aktar mibeda minħabba l-partit PKK u jiena dan il-partit nixtub madana kollu għanna u koll terrorizmu li qed jiġi mwetta mill-forzi torok. Et Turkija bidlet il-politika tagħna lejn in-nazzjonaliżmu dan l-aħħar. Ma tix eh, tqis il-Kurdi eh, kurdi tal-Montanja hemm rappreżentazzjoni fil-Parlament eh, Tork issa u l-pubbliku Tork issa aktar huwa interessat fil- storja traġiku ta' nazjonalizmu tork bħal kommemorazzjoni tal-ġenoċidju emiri li se jsir il-ġimgħa d-dieħla f'Istanbul. Grazzi l-onorevoli weidenholzer għal minuta grazzi relazzjoniet ma' turkija huma fost eh, l-aktar kompiti importanti għal kommissjoni hemm ħafna opportunitajiet, riskji u perikoli ukoll. Ħafna kwistjoniet li jinkwetawna fosthom tal-Kurdi Dan il-gvern jħoss li s-soluzzjoni hija eh, disponibli u l-estalih u li jistjamil kollox wara snin ta' diskussjonijiet biex nersu u għeqreb lejn xurxin, issa rridu kol nikkonsidraw drittijiet ta' ċittadini. Il-rapport u kol għed eh, jitċara dawn il-punti kolla din is-sitwazzjoni l-Ewropa irġi r rwol ta' medja triċi u l-eżempju eh, jista' jkun eh, l-ftejn ta' slim fil-Irlanda ta' fuq fejn kulħadd poġġa matwar il-mejda nkluż dawk il-partijiet illi dawk iż-żmien kienu jitqisu bħala terroristi. Grazzi ħafna. L-Onorevoli Tio Kaurus għal-minuta. Grazzi, President. Il-rapport u anki il-kollegi qed jgħidu li Turkija ma tistax issir parti mill-Unjoni Ewropea minkejja l-progress jew lekk imsejjaħ progress tagħha, speċjalment dwar kwistjoni ta' Ċipru. U hawnhekk qegħdin nirreferu għal eh, illużjonijiet u tkun ikun żball kbir jekk ikonna proċeduri u proċessi illi fl-aħħar mill-aħħar ikunu biss jogħġbu l-perspettiva torka. Soluzzjoni palissa tfisser illi Ikonna l-irda ta' Repubblika ta' Ċipru għaliex il-valuri Ewropej, valuri ta' drittijiet umani irridu jiġu rispettati. Iżda minn flok il-Parlament eh, jaqbes għal Ċipru qed jappoġġa emenda li, li tista' wkoll tkun ta' periklu allura Anki l-Ministru xilix eh, t-mess eh, semmi il-Republika ta' Ċipru mhux responsabilità tal-Parlament illi jisib soluzzjoni għal kwistjoni ta' Ċipru, iżda huwa id-dmir tal-Parlament illi jasses il-prinċipju u l-valuri tal-Unjoni biex bekk kwalunkwa soluzzjoni tirrispetta drittijiet umani kif ukoll l-akki tal-Unjoni Ewropea. Jekk ma nagħmlux hekk, allura parzjalment inkunu responsabbli għal falliment biex insibu soluzzjoni għal kwistjoni ta' Ċipru. Bekk nitlobkom ma taċċettawx dan ir-rapport, grazzi. L-Onorevoli Anemans għal minuta. Grazzi, kollegi. Hawnhekk qegħdin nitkellmu dwar aspetti satiriċi rabta mat-Turkija. u fil-Bosforu nitkellmu dwar l-espansjoni tal-Istat Tork biex bekk ikonna pressjoni fuq il-pajjiżi tal-Unjoni Ewropea. Hemm referenza ta' ġeswi xaħli u bekk irridu nħarsu l-libertà tal-istampa dan jfisser u li ċertament irridu neħdu ħsieb ukoll immigranti illegali. Iżda ħafna drabi biex nħarsu l-frontieri tagħna irridu nkunu aktar riskjużi u mhux naqgħu għar-rikatti tal-Turkija u ta' Erdogan. Grazzi l-Onorevoli Delang għal minuta. Grazzi, President. Jena nishtiq najt illi il-rapporter edha f'pożizzjoni diffiċli immens Ikolli najt illi hawnhekk eddin referu wkoll għal numru ta' referenzi għal negozjati. Il-ġimgħa l-oħra tkellimna ħafna dwar dan, iżda ma tantx fadlilna issa fuq xiex nitkellmu li xumbat għandna l-konflitti reġjonali. In-nuqqas ta' dritt ta' dritt, in-nuqqas ta' dritt tal-minoranzi u anke in-nuqqas ta' libertà tal-istampi fost affarijiet oħra. U minkejja kollox, dejjem qegħdin nikkonsidraw kapitli ta' negozjati li t-Turkija tixtieq tiftaħ. Iżda, it-Turkija ma nbidlitx, id-dinja nbidlet u allura irridu nqisu dak kollu illi qed iseħħ. Il-partit tiegħi se jivvota kontra din il-parti dwar il-kapitli ta' negozjati għaliex ċertament aħna rridu neg negozjaw ma' Turkija iżda Meta il-President mbagħad juża s-satira jidher illi għatfad li naqfu dan il-pajjiż, grazzi. Signora Kylie, minuta. Grazzi ħafna kollegi, kommissarju, minħabba l-krizi tar-refuġati. Aħna namlu ħilitna biex naħdmu ma' Turkija la volja ma' tantrajna rizultati. Xorta waħda ma' ma' tajnjomx blank check u jridu jirrispettaw il-ħajjiet ta' refugjati u drittijiet fondamentali Turkija tirrispetta il-medja, l-indipendenza tal-autoritajiet u anki id-drittijiet tal-popolazzjoni kurda u anki s-sovranità tal-pajjiżi ġirin tagħha għaliex ta' kuljum naraw li kunem violazzjonijiet tal-spazju tal-ajru tana u anki rikonoxximent tal-ġenoċidju eh, tal-Armeni u tal-poplu pontiku anke anki irridu jirrispettaw u kol il-knejjes antiki tana u mux jamlu għom eh, moskej ma eh, jew inkella jamlu għom mużewijiet bħal dik dedikata li Santa Sofija per eżempju fl-aħħar minnet hemm bżonn li jkun hemm iktar fiduċa bejnietna. L-Onorevoli Barakov għal-minuta. Grazzi ħafna. 150 sena ilu, President Kristo Botif, eroe nazzjonali, ġenju bulgaru, sejjaħ il-Turkija Ottomana ta' dak iż-żmien il-pazjent il tal-Ewropa dan miet jiġġielet tal-libertà u fuċilat mill-Torok Ottomani u illum għal oħra it-Turkija għanda l-Europa kollha dipendenti fuq il-gas l-immigranti u rifugġati. Imma jina naħseb li Turkija tiddependi fuqna fuq il-flus tana, swieq tagħna u rida tajba tagħna m'għandix ħbieb l-Istati Uniti, Russja, l-Iran, l-Iżrael, il kollu huma edewa ta' Turkija u ta' Erdogan. U huwa il-moment propizju sabiex l-Unjoni Ewropea tażel it-tip ta' Turkija li trid u l-Bulgarija hija l-uniku pajjiż Ewropew illi huwa ħieles mill il-ħakma ta' torok u taf tifhem eżattament l iżbalji li għamlet it-Turkija tu l-istorja tagħha u l-Bulgarija tista' jkollha rwol importanti fil-proċess tan negozjati. Grazzi. Is-Sur Edward Ferron, minuta. Grazzi, kollegi jekk jiena nista namel taqsira ta' xogħol li għamel ir-rapporter, eh, nista ngħid li eh, isa ħanitilqu lem niġru wara illi ftaħna 17 il-kapitlu fuq għall-adeżjoni tal-Turkija fl-Unjoni Ewropea mill-1987 intom il-liberali, il-PPE, soċjalisti fassaltu l-prinċipju għall-adeżjoni ta' Turkija fl-Unjoni Ewropea u ma rajtux illi kien hemm attakk fuq id-demokrazija drittijiet tal-bniedem rispett tal-minoranzi, l-okkupazzjoni tal-Ċipru, mill-1974 x'ipokrisija. Imma aħna m'għandniex eh, tal-imiċinatu laqqas li turkija m'għandniex prinċipji x'noqogħdu nippuntaw sebajna lejhom għaliex hawnhekk ukoll l-Unjoni Ewropea hija reġim totalitarju li wkoll eh, tiddisprezza l-poplu tagħha. Grazzi. Eh, Sur Kristoforu al minuta Grazzi ħafna, President. Jena nemmen illi il-Parlament Ewropew għandu id-dmir illi jitkellem mod ċar dwar it-Turkija. Kull sena l-affarijiet imorru mill-ħażin għall-lar. il turkija edha eh, eh, tkompli eh, tamel is-sitwazzjoni tagħha għar ma tirrispettax l-inna, ma tirrispettax il-valur u l-prinċipji tagħna, ma fl-istess ħin trid issir membru ta' l-Unjoni Ewropea hija it-Turkija li hija responsabbli fl-aħħar mill-aħħar għal proċess tal-adeżjoni tagħha, imma aħna rridu nibatula messaġġ ċar li ma nistawx nippermettu li nafusna illi eh, noqodu inżelu pajizi illi li inna ma jirrespettaw nixu laqas jirrespettaw il-valuri li aħna nirrapprezentaw. U għalek irridu namlu għacċara li l-dawk fosna illi edin jitolbu li niftħu kapitli oħrajn ma' Turkija li nizguraw illi huma ikunu konformi u jisodisfaw il kondizjoniet laqas il-protokoll ta' Ankara għadhom ma' firmaw la jirrispettaw waqqas jirrikonoxxu membru wieħed ta' mill-istati membri tagħna 40,000 soldat huma stazzjonati fi stat membru ieħor tal-Unjoni Ewropea. U nistaqsikom jiena x'tagħmlu intom kieku kontu fl-istess sitwazzjoni pal poplu Ċipriot illum bil-mod kif huma qed jiġu ittrattati mit-Turkija bil-ksur ta' dawn il-prinċipja li kiena nappella lill kummissjoni u lill kollegi f'dan il-Parlament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 L-ewwel net jiena rrid nirrikonoxxi x-xogħol eċċellenti li eh, għamlet ir-rapporter. Turkija hija eh, sieħeb importanti għall sfidi kollha li għandna fl-Ewropa, imma aħna xorta waħda rridu nitkellmu dwar problemi li għandhom it-torok minħabba il-President Erdogan l-awtoritarjiżmu tiegħu huwa pajjiż għaddej minn gwerra ċivili f'parti mit-territorju tiegħu bi stat ta' dritt li qed jiddajjef Eh, bil-gazzetti maluqin, ġurnalisti mitfuwajn il-ħabs, attakki fuq il-Kurdi. Eh, Għalek, aħna xed deċidina li namlu, li nisaw il-kapitli 23 24 biex eh, naraw fuq xinu jiġri fuq drittijiet fondamentali u drittijiet tal-bniedem fit turkija u nfakru li l-istituzzjonijiet Ewropej li huma ma jistawx jagħmlu kif għamlu sissa, ma jistawx jużaw ir-refuġjati bħala munita tal kambju u jweblu eh, li Turkija illi se tsirxi darba stat membru tal-Unjoni Ewropea. L-Onorevoli Marjas. Eh, Turkija edha tkompli titħol fl-spazju ta' l-ajru tal-Greċja. U it-truppi taħħa għadhom jokkupaw 37% tal-Repubblika ta' Ċipru edin jaħdmu ma' Daesh qed jagħmlu negozju mal ma' traffikanti ġihadisti ta' żejt. U qegħdin ukoll jagħmlu tagħhom fil-vant nofsani wkoll qed jgħinu r refugġati imorru l-Greċja imma minkejja dan kollu l-Unjoni Ewropea edha tikkompensa li Turkija u taħtom dota ta' 6 biljun euro fetħe dialogu politiku e faċilitat il-viza għal ċittadini Torok li se jiġu fil-miljoni tagħhom fl-Unjoni Ewropea surħan trid tifhem li t-Turkija mhijiex parti mis-soluzzjoni ma parti mill-problema kif kienet fl-modi. Meta qed eh, ġenoċidju fuq il-poplu fuq il-poplu pondiku. L-Onorevoli Papadakis. Grazzi, President Dan il-Parlament kemm il-darba kritikajna li Turkija tal-li tkasbar id-drittijiet tal-bniedem, tal-li ċensura l-istampa, l-medja soċjali, relazzjoniet li għandha mal-ISIS, il-rikatti minħabba l-krizi tal-refugġati u l-okkupazzjoni ta' Ċipru. Mistoqsija sempliċi E, Turkija għamlet progress tu l-snin jew is-sitwazzjoni sejra mill ħazin għallar. Aħna nafu għaxini tweġiba għaliex ta' kuljum naru li Turkija titbija dejjem aktar mill-valuri tal-Unjoni Ewropea. Jiena ma naħsib inti ma taħsibx illi issa wasal il-moment li l-Ewropa tbiddel il-pożizzjoni tagħha ma tkomplix żiel bit-Turkija u ġela issir demokrazija ġenwina u tieqaf toħloq il-problemi imma miflok issir pajjiż ta' paċi u stabilità. Il-kulleġġ tal-Kummissarji il bira deċida li jitlob il-task force għal komunità Turka ċipriata għal eh, task force li se solvi il-problema ta' Ċipru. Jekk intom tridu ta' sew solvu il-problema ta' Ċipru huwa li tneħħu dawk il-truppi torok, t-implementaw l-erba libertajiet bażiċi u t-implementaw l-akki tal-Unjoni Ewropea eh, fil u eh, ukoll inkella maħnisser irnexxinna. L-Onorevoli Zambaski għal-minuta. Grazzi ħafna President, kollegi ir-riżoluzzjoni ta' din is-sena fuq il-progress li għamlet it-Turkija huwa inaċċettabbli l-ewwel net eh, il-PP e qed nara li qed jilqgħu l-inizjattiva li t-Turk issir lingwa uffiċjali tal-Unjoni Ewropea wa teddida għal pajjiżi sovrani għal pajjiż tiegħu se jkollu konsegwenzi riversibbli. Tieni net aħna qegħdin nappoġġaw l-unifikazzjoni ta' Ċipru l-kollegi tagħna minn Ċipru mhumiex qegħdin jappoġġaw dan il-Ċipru eh, eh, okkupat mit-torok għandna nindaħlu fl-affarijiet domestiċi tagħhom il-Parlament Ewropew ma qed jgħid xejn dwar il-nuqqas ta' rispett tal-prinċipju tal-istat ta' dritt u l-vjolazzjonijiet ta' drittijiet tal-fondamentali bħala skambju għal kooperazzjoni fuq il-problema ta' rifuġati dinja ipokrizija ma tistgħux taraw li huma il-torok il qegħdin jorganizzaw din il-problema biex jagħmlu pressjoni fuqna. Il-Turkija qiegħda tindaħal fl-affarijiet ta' pajjiżi stess, ir-riżoluzzjoni ma tajċejn dwar it-Turkija li qiegħda tgħin li terroristi barranin billi tijom il-flus u tamil Hemm ħafna raġunijiet għalfejn għanna nivvotaw kontra u l-raġuni ewlenija u għalli Turkija m'għandix posta fl-Unjoni Ewropea jien żgur se nivvota kontra. il sinjura Tomacic għal minuta. Grazzi ħafna rapport jagħmel sew li jirrikonoxxi li Turkija hija msieħe pewlieni tal-Unjoni Ewropea u din ir-relazzjoni bilaterali għandha ħafna potenzjal li jista' jiġi realizzat permezz ta' proċess ta' negozjati attiv u kredibbli. Madanakollu jiena nibża li rapporteru jiena ma nifmux l-istess ħaġa bil-kelma kredibilità. Jekk għandna negozjajna tant fit-tul ma' pajjiż li mhux li stati membri kollha tagħna għandhom eh, opinjoni pożittiva tiegħu mhux kredibbli eh, negozjati ma' Turkija jistaw idumu 20 ta' snin u xorta ma' jwaslux l-adeżjoni ta' Turkija fl-Unjoni Ewropea. Demokrazija Islamika għad tista e, timita e, soċjetà tal-punent u għandu jkun dan għan tana ma' jew ma' ninsewx li s-soċjetajiet tal-punent damu sekli biex immaturaw jena ma' nemmenx li Turkija anke blaktar rida tajba f'qasir żmien se jirnexxila li torganizza s-soċjetà tagħha skont standards tal-punent. Mela, sinjuri, issa naddu għal proċess ta' catch the eye. Għamna ħafna kellima u bizna l-ħin għallek jena sanati il-mikrofonu biss l-persuna wahda li jirrapprezentaw il-gruppi politiċi. Nibdew bis-sur Kristjan Busoj. Minuta. Sur President, qabel ma qabel ma saret kandidat għal biex tidħol fl-Unjoni Ewropea il, il Turkija trittejna nġildu kontra l-problema ta' terrorizmu u refugġati u jiena kontent illi għanna dan il-ftejim ma' Turkija ma' fl-istess ħin irrit nisħaq li l-adeżjoni ta' Turkija fl-Unjoni Ewropea huwa uh, eh, frabta marbut essenzjalment ma' kriterji ta' Copenhagen għalhekk it-Turkija bżonn li tagħmel aktar progress, tagħmel aktar riformi meħtieġa sabiex tiżgura rispett tal-prinċipju tal-separazzjoni tas-seta, il-libertajiet tal-espressjoni, tal id-drittijiet tal-minoranzi, libertà ta' twemmin madanna kollu dan il-proċess tal adazjoni eh, ta' Turkija ma ta' Turkija għandu jkun frispett tal valuri tagħna u għandna nsibu soluzzjoni wkoll għall problema ta' Ċipru. Grazzi. L-Onorevoli Maurides. Grazzi. ħafna um, affarijiet li huma minnhom fir-rapport dwar dak li qed jiġri fit-Turkija llum mod partikolari is-sitwazzjoni tal-Kurdi. Imma l-mistoqsija li rrid nagħmel jiena biex ma noqgħodx irrepeti dak li diġà qalu aħna x'qed nagħmlula, x'qed nagħmlu għat-Turkija llum. Kummissarju, ħanieħdok lura fi żmien ftit snin fl-2005 ir-Repubblika ta' Ċipru għenet il-ftuħ ta' kapitli għat turkija u minn dak iż-żmien law għaddew 11 sena. U kulħadd ra li l-affarijiet fit-Turkija marru għallar għar mill-li kienu dak iż-żmien fir-rigward tal-libertà tal-istampa u dak li fir ċipru ma sar xejn. Kiġi li għar rappresentant tal-separatisti torok et jajdu li xandu jamel ma jamilx, et tella wiċnut fil-Kirinja li għal parti minn fej eh, jena oriġinajt, jena parti minn jena refugġat minn dik il-parti ta' ċipru. Dan kollu jfisser li ma ma jridux dialogu u fl-ħarnet, sur President il-tneħħija l-irtirar ta' truppi li qed jokkupaw ċipru jindika mbagħad biċċar illi t-Turkija verament trid issib soluzzjoni. L-Onorevoli Jakovčić. Sur President, kull pajjiż fil-kontinent Ewropew għandu id-dritt li jissieħeb fl-Unjoni Ewropea. Ovvjament imma hemm kondizzjonijiet għal dan, kondizzjonijiet li kull pajjiż li jrid jissieħeb fil-klab tagħna jrid jissodisfhom. Ma nistgħu nċedu xejn lil ħadd U dana eh, il-Turkija uh, miex eccezzjoni. Il-Turkija hija uh, msieħeb strateġiku tal-Unjoni Ewropea fuq ħafna kwistjonijiet, imma xorta waħda ma nix inċedu mannix ninsew il-valuri fondamentali tana il-pajizi kolla li saru pajizi membri tal-Unjoni Ewropea jirrispettaw dawn il-valuri. Jiena konvint li il-Turkija għanda tinata lajnuna meta fir l tal u kull pajis li jilqa u jħossib li immigranti għandu bżon lajnuna tana. Imma dana mandux jintuża bħala rikat biex umbat bħala kambju il-Turkija titħalla sir membru tal-Unjoni Ewropea. Il-Turkija hija tirrispetta l-istess kondizzjonijiet li rispettaw l-oħrajn. Kellim li mes, grazzi għandek raġun li inti titkellem kontra l-violazzjonijiet ta' drittijiet tal-bniedem, noqqas ta' rispett l istat ta' dritt u il-detenzjoni ta' persuni akademiċi fil-Turkija hemm ħafna ksurijiet ta' dritti tal-bniedem u ta' eh, libertajiet fondamentali. Għalhekk kif nistgħu nagħmlu pressjoni fuqhom għal-ftuħ tal-kapitlu 24 hemm min qed jala għajnej għal dak li huwa għaddej. Kif tistaw titolbu il-ftuħ ta' kapitli ġodda meta Turkija qed tkompli ma tirrikonoxxix ir-Repubblika ta' Ċipru? hija ħaġa inaċċettabbli. Illi namlu proposti għal ħafna eh, negozjati fuq dak li huma refugjati u l-viżi, eccetera f'dan il-ftejmu kontra il-dritt eh, internazzjonali u mux qed jgħin is-sitwazzjoni tal-kontrabandu eh, tar refuġati Irridu niżguraw u ninsistu li t-Turkija tirrispetta l-obligi li għanda u tirrispetta u koll il-kriterji li nimponu għasħubija. Kellim li mis, grazzi, President. Jekk eh, kieku kien hawn osservatura hawnhekk f'dan il-Parlament u seta' jsegwi dan id-dibattitu ma jifhem xejn. Laqqas ikun jaf x'jaqbad jaħseb għaliex it-Turkija tikser il-ftejmiet li firmat mal-Unjoni Ewropea u l-Unjoni Ewropea mi qed tagħmel xejn ma jirrikonoxxux ir-Repubblika ta' Ċipru jokkupaw terz ta' dan il-pajjiż. U qed jistennew lilna li nejnuhom sabiex isiru stat membru tal-Unjoni Ewropea u niftu kapit li ġodda. Refugġati qed jaslu fil-Greċja u l-bqija tal-Ewropa u aħna qegħdin nikkompensawhom tal-li mhux qed iħarsu l-frontieri u ntuhom 6 biljun euro. It-Turkija għamlet progress f'ċerti oqsma imma hemm il-xorta violazzjonijiet ta' drittijiet tal-bniedem, tal-liġi internazzjonali, il-nuqqas ta' libertà tal-istampa, dawk illi ma, jgħidux affarijiet li joġbu l-Sur Erdogan jissiktu u għanna l-konklużjoni li biex, dan, biex insolvu dal-problemi kollha hemm biss soluzzjoni waħda E, isħubija immedjata tal-Unjoni tal-Turkija fl-Unjoni Ewropea. Issa, għannom tal-Kommissjoni Ewropea, il-Kommissarju Hahn, jekk joġbok. Grazzi ħafna President, Ministru, Signori, grazzi għal dan id-dibattitu interessanti Naħseb illi il-kol naqblu fuq ħaġa waħda illum li it-Turkija hija imsieħeb strateġiku għall-Unjoni Ewropea, kwestjoni tal-pożizzjoni ġeostrateġika tal-Turkija, tal-numru ta' abitanti u eh, l-Unjoni Ewropea għanda kull interess illi ikonna forma raġonevoli ta' kooperazzjoni ma' Turkija. Iżda huwa ċar illi din hija relazzjoni illi għandha lati negattivi fil-waqt li għandha wkoll dawk eh, pożittivi, imma relazzjoni ma' Turkija għandha ħafna dimensjonijiet. Hemm dimensjoni ekonomika, li hija uh, element importanti ħafna għaliex l-Ewropa Eh, hija l-msieħeb ekonomiku u ta' investiment l-aktar importanti ta' Turkija. Għanna ħafna eh, impiegi ta' persuni Ewropej f'kumpaniji torok. E, Turkija hija s-sitt eh, msieħeb ekonomiku l-aktar kbir tana u għalek hemm bżonn li konna kooperazzjoni għalek aħna aġġornajna l-Unjoni Doganali Dan huwa eh, punt importanti ħafna lina għal l-aħħar sena u nofs ħdimna ħafna propju fuq dan. Mbagħad bil-kriżi tar-refuġati din il-forma ta' kooperazzjoni saret dejjem aktar urġenti u issa għanna pjan illi fi ħafna elementi differenti. Il-liberalizzazzjoni tal-viżi hija waħda minnhom. Eh, din kienet diġà fuq l-aġenda u issa irridu inħaffu dan il-proċess imma liberalizzazzjoni ma jfissirx illi il-pass li mis hija l-adeżjoni kif ħafna drabi nisimaw għaliex għanna aħna għanna reġim ta' liberalizzazzjoni tal-viżi ma' ħafna pajjiżi. U ħadd ma qed jimmaġina li dawk il-pajjiżi kollha jistgħu xi darba jsiru membri tal-Unjoni Ewropea għalhekk iva għandna mandat mill-Kunsill Ewropew li nibdew il-negozjati tal-adezjoni u dana ilom li bdew mill-2005. U għana irridu namlu għom dawn il-negozjati u jembżon li niksbu rizultat għalix il-mandat jajt li rridu immexxu negozjati sabiex xi darba dawn iwaslu għall-adeżjoni ta' Turkija u eh, eh, jina dejjem naf li safajna fina negozjati l-ewel irridu jintemmu qabel ma tara rizultat miksu, għalhekk issa rridu naraw x-rizultat se niksbu bin-negozjati sa kemm ma jitwaqfux. Imma l-lum smajna kemm il-darba minn qal kemm importanti li niddefendu l-istat ta' dritt fit-Turkija u li nizguraw li l-istat ta' dritt ikun imħares hemmhekk. Imma jiena naħseb illi dana nistgħu nagħmluh biss meta nkunu qegħdin nagħmlu negozjati għall adeżjoni għaliex bekk biss jista' jkollna leva u hemm differenza kwalitattiva bejn illi wieħed eh, kompli bin-negozjati għall-adeżjoni jew inkella li noqgħod bil-qeda u nitkellem mal-ġar tiegħi u nara x'punti ta' interess komuni għandna bejnietna. Aħna fil-Kummissjoni bħalissa għandna dejn il-dan il-kompitu dak irridu namlu jiena smajt b'interess dak li għal Count Limesdorf u oħrajn l-ideja hija interessanti imma bħalissa mhijiex parti mill-kompitu tagħna. Dak li rridu nagħmlu issa huwa li nimplementaw il-ftejim biex niskuraw illi tinħoloq stabilità fir-reġjun u dinja xi ħaġa li nistgħu biss niksbuha jekk ikonna kooperazzjoni mill-qrib ħafna permezz ta' netwerk ukoll mat-Turkija. Umbat eh, xoħut mill eh, ftit mill din il-kriżi tar refugġati nistgħu insibu tarfa. Il-faċilità għat-Turkija diġà imbdiet bdejna nużawa mhuwiex minnu li t-Turkija mam xejn min-naħa tagħha biex tirrispetta dan il-ftehim, aħna qegħdin nifinanzjaw proġetti fit-Turkija maħsuba biex ipattu għal l-ispejja żejda li daħlet fihom it-Turkija meta deċidiet illi tilqa dawn ir-refuġati. U eh, eh, biex tiżgura illi it-tfal eh, tar-refuġati jirċievu edukazzjoni u li kollom il-possibilità li jibqgħu fir-reġjun tal-punent ta' Turkija sabiex imbagħad ikunu jistgħu imorru lura s-Sirja la darba s-sitwazzjoni politika tippermetti dan. Għalhekk aħna qegħdin nibatu il-flus għal dawn il-finijiet. L-ewwel net fil-vant tal-Anatolja u dawn l-attivitajiet diġà imbdew Aħna infaqna madwar 55 miljon euro biex nizguraw li 250.000 persuna ikollhom almenu kura tas saħħa minima u 50.000 euro jamlu possibli sabiex 250.000 persuna eh, tifel u tifla imorru l-iskola. U aħna ħassejna illi kena nikkontribwixxu għal dan. Dana wassal għal ħolqien ta' fiduċa reċiproka bejn l-Unjoni Ewropea u t-Turkija u li din il-fiduċa tista' tissaħħaħ Ix-xogħol mhuwiex faċli, imma bejn is-sħab u il-ġirin hemm bżonn li kunem relazzjonijiet ta' fiduċa u naħseb illi il-kol kemm aħna interessati f'dan. Umbat dawn l-iżviluppi jisiru parti minn negozjati. Grazzi. Mr. Commissioner, now on behalf of uh, European Council, our former colleague. Uh... Issa fisem il-Kunsell Ewropew, e signora Janine Hennis Plaschert. Grazie, President. L-onet, grazie ta' dibattitu interessanti u fuqtu u kol skambju ta' opinjonijiet illi juri illi aħna naqblu fuq l esperanzi ma' Turkija. Wara kollox l-Unjoni Ewropea u Turkija għandhom ħafna rabtiet u relazzjoni tana tmur lura ħafna iktar mill-krizi tal-migranti, kooperazzjoni mill ripja tajba kemm l-Unjoni Ewropea kif ukoll Turkija. U l-Unjoni Ewropea trid u tixtieq tkun ankra importanti għal riformi politika u ekonomika ta' Turkija. U biex nitkellmu biċċar, aħna maħniġ qed norbtu il-migrazzjoni mal-adeżjoni, dawn huma kwistjonijiet separati. Kif għadna fil-bidu, Aħna nafu li hemm xi nuqqasijiet u aħna imħasbin bħalkom u kol fuq il-kwistjonijiet ta' drittijiet tal-bniedem, drittijiet fundamentali u libertajiet. Aħna ċari fuq dan u se nkunu rigurużi u nista' nerġanajt li se nkomplu nsegwu dawn l-iżviluppi kif ukoll anki l-iżvilupp ta' situazzjoni fi xlok ta' Turkija. U dawn il-kwistjonijiet se nqajmuhom fil-laqat kollha u fil-diskussjoniet kollha ma' Turkija Fuq il-liberazzjoni tal-viza, il-komissarju diġa tkellem fuq, għajba, iva, mux se jkunem shortcuts. Kif għadna diġa fl-istqarrija komuni ma' Turkija, il-ħtiġijiet tal-viza nistaw inneħom, nistaw inneħom sa' laħar ta' ġunju, sa' kem, pero, jiġu sodisfatti il-kondizjoniet kollha. U dana naturalment jiddependi anki mit-Turkija u mill-progressi tamelli. Issa xi ħaġa biex nagħlaq fuq il ftehim ta' 18 ta' Marzu. Jiena naħseb illi dana jista' jkun pass il qudiem biex nsibu soluzzjoni vijabli u legali għal kriġi tal-migranti. Miex se tkun panacea miex se tkun soluzzjoni maġika, imma tkun pass fid-direzzjoni tajba u strument importanti għalina. U dana se tkun skont l-istandard nazjonali u rispett tal prinċipju ta' non rifulmaw. Aħna kolla konxi u maħniġ qed namlu outsourcing tal-problemi tagħna. U għak minni wis biex nifmu se jkunu l-effetti konkreti għalix il-mizuri il saru operativi f'april, fl-4 ta' april, imma irrit najt moċar il huwa f'interess ta' kulħadd illi dan il-ftehim ikollu suċċess. Grazzi. <laughs> Grazzi ħafna, Signora Ministru. Jiena irċevejt in-nota li wara dan id-dibattitu il-vot se jsir għada Issa l-punt li jmiss huwa